Lodwa tajba, l-lum ħammex il-laqab l-Ungeris u niftaħ is-seduta f'dak li għandu x xaqsam l-agenda tagħna l-lum. għan itkelmu eh, fuq l-ewwel net il-mistoqsija orali fuq l-arfin reċiproku tal-kwalifiki professjonali. L-ewwel net ippermettu li li ngħaddu għas-sur Malcolm Harber ħallitu l-opportunità li jitkellem għal ħames minuti kjoġbok. Uh, Mr. President. President, bil-permess tiegħek nishtiq nistenna minuta jew tnejna s-dinja mistoqsija orali għall-Kummissjoni. U aħna konna qed